li nixtieq nagħmel jekk jogħġobkom min ja u 60 membru konformement mar-regola 105 ta' regola ta' proċedura oġġezzjonaw għal deċiżjoni tal-Kumitat Ekon li jkun hemm ma jkunx hemm oġġezzjonijiet tal regolament tal-31 ta' Ottubru ta' direttiva 2014 tal-Konsillu l-Kummissjoni ta' 15 ta' Mejju 2014. Brabta mal-kontributi ex ante. Il-kollegi konkludow li l-rekomendazzjoni ħajt tiġi imres għal-vot għada. L-iskadenza hija l-lum fil-5 ta' filgħaxija u l-iskadenza għal votazzjonijiet nominali maqsuma u separati il lejla fis-7 ta' filgħaxija. Dan iwassal